fuq il-konfini mal germania għalek eh, faċli iktar issib mezzi alternativi ta' trasport minn Brussel. Bardzo. Eh, natim tym diskussja natim punktem. Grazie ħafna bekk nishtiq intem diskussjoni. diskussjoni Għadha boħra nixtieq nfakkarkom sabiex tistennew minn ħadd jgħid informazzjoni għadha fil-ħodu. Il-minuti tas-seduta tal-aħħar seduta li kellna qassamnilkom għandkom kummenti fuq eh, il-minuti kjoġbok sur Gornish. Grazzi ħafna, Sur President, jena nixtieq nitkellem skont l-artiklu 172 fuq eh, il-punt 5.2 fil fatt Skont it termini tal-artiklu 100 45 għandu xi ħaġa li nixtieq ngħid. Riżoluzzjoni kienet adottata sabiex nikkundannaw il-Gvern Franċiż minħabba l-politika illi hu implementa sabiex neħi gruppi ta' nies Roma, però minkejja il fatt li din riżoluzzjoni għaddiet xorta waħda dan din id-dikjarazzjoni ma kienitx soġġetta għal votazzjoni nominali, jiena u l-kollegi tiegħi u sħabi kienu fost il-minorità illi kienu kontra din id-dikjarazzjoni li kondannat il-gvern Franċiż. Xi ftit mill-kollegi tiegħi sur qodin is-Sinjura Mathieu qalu li aħna votajna favur din ir riżoluzzjoni li kienet tikkundanna l-gvern Franċiż. Però naturalment dak li forsi kien żball issa saret gidba uffiċjali u s-Segretarju tal-Istat tal-Affarijiet Ewropej kif ukoll il-President tal-Partit EMP fl-Assembleja Franċiża qegħdin ukoll interpretaw b'dan il-mod. Jiena nixtieq illi nopponi l-emenda tas-sur Swoboda Nasib l-affarijiet kienu ċari, ħafna ma nistax nifhem għalfejn ma kienx hemm votazzjoni nominali u ħabba li dan żgur li jmur kontra dak li nagħmlu s-soltu. Jiena naħseb li issa huwa dħir tagħna fis-sem li PP sabiex ikopru dawn l-affarijiet bid-drittijiet. Grazzi ħafna sur Gonnex sadaqs biżejjed, nirringrazzjak. Grazzi ħafna tal-kummenti tiegħek. Kif nista' nifhimma naf li dik kienet stqarrija personali kif ukoll kumment fuq il-minuti. Issa għandkom iktar kummenti fuq il-minuti tad-9 ta' Settembru mela l-minuti huma adottati. Għandi punt ta' informazzjoni ieħor żis, sinjuri.